Issa l-aħħar rapport Labajova fu il-intrapriża konfrunt konġunta Shift to Rail favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Nivvota fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, grazzi ħafna. Die Sitzung wird kurz unterbrochen. Mela għanna sospensjoni qasira tas-seduta.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 Eh, il-rapport ta' Sinjura Dalli fuq il standard ta' rendiment fi rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi eh, ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfif ġodda. Signora Dalli bħala relatur, relatrici għandek erba' minuti. Thank you, Chair. Grazie ħafna. President, Kummissarju, kollegi, l ewwel neti permettu li billi nirringrazzja ċadows kollha kemm huma jiena ħdimt magħhom fuq din biċċa leġislazzjoni. Grazzi għall-ambizzjoni tagħkom, għall punti ta' opinjoni differenti u l-idea tagħkom li ġili permettu li niformula u nafas għal pożizzjoni qawwija. L-aħħar xhur kienu diffiċli nnegozjajna ehm, ħafna iżda aħna ninsabu llum hawnhekk għax nifhmu li t tranzizzjoni għall ekonomija newtrali fil-karbonju tista' tejjeb l-ambjent tagħna tejjeb fil-tibdi fil-karbonju u anki tagħti spinta lill kompetitività industrijali tal-pajjiżna għadkoll. Leġiżlazzjoni biex fejn nimiraw it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-vetturi tal emissjonijiet tal vetturi hija parti mid din transizjoni parti mill-stampa eżiet wiesa fejn għandna bżonn ta' bidla bejn il-modelli tradizzjonali għal sostenibilità fejn it-teknoloġiji ġodda jistgħu imorru tajjeb fejn innovazzjoni tkun fiċ-ċentru u fejn iżjed investimenti huma mirati fir-riċerka u l-iżvilupp il-miri finali tal-taqis tal eh, tal-karbonju maqbula l-2025 u 30 huma stabiliti f'din direzzjoni iżda huma biss il-bidu tal-pass transitorju għall-ekonomija f'dan mod il u wara numru tal-laqat mal-Kunsill Kummissjoni binna illi vetturi ġodda jridu jem ikollu emissjonijiet ta' 37 inqas eh, fil-mija inqas u emissjonijiet inqas sal-2030 u l-qoddimu bejn l-2025 u l-2030 il-ċakiet u il-karozzi jridu jnaqsu l-emissjonijiet u il-inġini oħra se kollam rol u koll. Jina kontenta l-erneċxinna niksbu dan kollu ma kienieċ faċli, kena xi lobbying u anka oppożizzjoni fil-bidu minn ċertu stati membri, ma xejn mu faċli. Eh, fl-aħħar mill-aħħar nexxinna u numru ta' loopholes li kieku kienu ħajdaj l-leġizlazzjoni. Aħna sikurajna li waqt it-tranzizzjoni għal ċiklu ta' tessjar il-ġdid il-manifatturi mhux ħajkunu eh, jistgħu eh, ikabru il-valuri ta' WLTP. Għall-ewwel darba hemm dmir fuq il-Kummissjoni sabiex tagħmel monitoraġġ sabiex nassiguraw li il-miri tal-emissjonijiet jiġu mill-ħuqa fit-toroq u mhux biss fil-laboratorju fuq l-infrastruttura ġdida, il-leġizlazzjoni qed tenni il-pożizzjoni tal-Parlament sabiex ikun hemm aktar infrastruttura tal-recharging eh, sabiex ukoll niksbu eh, investimenti wkoll pubbliċi u privati sinifikanti. Aħna li nifmu il-tassib tal-trade eh, unions, il-leġizlazzjoni permetti li ikun hemm font li jgħin l-upskilling u reskilling tal-ħaddiema. Il-font huwa maħsub sabiex ikun hemm ekonomija neutra għal dik li klima mingħajr implikazzjonijiet soċjali b'mod partikolari biex nappoġġaw il-ħaddiema fil-industrija tal-manifattura tal-karozzi li hija priorità kemm għalija kif ukoll għall grupp politiku li jien nirrappreżenta l-SND. Il-liġi ġdida tfisser li ħaj il-konsumaturi jifrankaw fuq il-fuels kif ukoll sabiex ikun hemm eh, fuels mm, karbonju zero fil ġejjini Aħna dejjem hemm minna fil-politika li tasal għal tibdil, aħna rridu nersqu lejn trasport aktar favur l-ambjent u rridu ninkoraġġixxu nistimulaw dan ċaqli. Kif jiena nemmen li ħankru qegħdin nagħmlu f'din il leġizlazzjoni din hija l-opportunità tagħna biex nagħtu ħajja ġdida fil- eh, ħajja ta' manifattura tal-Unjoni Ewropea noħol uħli ġodda kif ukoll nisprunaw it-kabbir għal darba ħan nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Kanjete għal parteċipazzjoni tiegħu u għajnuna pożittiva f'din il-leġislazzjoni grazzi għal Shadow Rapporters kollha u grazzi l kulħadd għal kontribuzzjonijiet tagħhom. Bardzo teraz w imieniu komisji proszę o zabranie głosu pana komisarza. Grazzi, grazzi, sa naddi l-kelma lill-Kummissarju Kanjete naddi kelma lilek. Sur President, Onorevoli Dalli, membri onorevoli, nix jina kontent li hija ta' għaliex qed waslu għal konklużjoni ta' suċċess il leġizlazzjoni fuq il-standards ta' diossidu tal-karozzi wara l-2020 il-ftehim li tlaħaq mill-Parlament u il-Kunsill huwa kisba importanti u flimkien ma' l-leġizlazzjoni fuq il-vetturi tqal dan jagħmel konklużjoni ta' afas leġislattiv fuq il-klima u l-enerġija nadifa għal-2030. Dan kien possibbli grazzi għal ħidma pożittiva u l-isforzi kostruttivi miż-żewġ istituzzjonijiet Mod partikolari jena nishtiq nirringrazzja minn qalbi l-rapporter, il-Sinjura Delli għal-ħidma tagħha fuq dan il-fajl. Dan talab ħafna xogħol min-naħa tagħha biex mexxi in-negozjati. Nixtieq ukoll nirringrazzja Shadow rapporters kollha għal rwol kruċjali f'dawn in-negozjati. Dan il-tejjim huwa ambizzjuż u bilanċat. semmi l-elementi għal karozzi l-ġodda, il-medja tal-diossidu tal-karbonju trid tkun 37.5% inqas meta mqabbal ma qabel. U tnaqqis l-emissjonijiet eh, tnaqqis ta' 15% għal karozzi u vannijiet jassigura li l-investimenti diġà jiġu mibdija minn issa. Sistema ta' inċentivi innovativi u teknoloġika tista' twassal għal emissjoni taħjar. Inkunu nistaw niksbu l-emissjonijiet, it-naqis tal-emissjonijiet, mux biss fil-laboratorju manka fil-verita. Din il-leġizlazzjoni ġdida trid tkun effettiva u tpoġġi il-settur ta' trasport fit triq ta' lejn eh, mobilità nadifa. Jena nixtieq nenfasizza l-elementi mm, pożittivi. Il-miri li qbilna ħajwassal għat naqis l-emissjoni tal-gassijiet effett serra fl-2030 meta mqabbel mal-2005 dan jgħin li l-istati membri sabiex jilħu il-miri taħt il-leġizlazzjoni u li l-Unjoni Ewropea til-twassal il-lanijiet tagħha. Iċ-ċittadini ħaj jibbenefikaw minn arja iżjed nadifa benefiċ grazzi għal din il-leġizlazzjoni. Konsumaturi ħaj jibbenefikaw anka ekonomikament għaliex ħajkunu qegħdin jifrankaw 1100 euro għal kull karozza bħala medja. Il-leġizlazzjoni se tgħin ukoll biex timmodernizza l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari settur tal-karozzi għal dik li hija teknoloġija nadifa il-sistema għal eh, vetturi eh, ta' emissjonijiet zero pala eh, riżultat tal- leġizlazzjoni 35 miljun eh, vettur eh, li għandhom emissjonijiet zero ħajkunu fuq it-toroq tagħna meta mqabbel ma' miljun illum. Ħankunu qegħdin noħolqu wkoll 60,000 impjieg madwar 50,000 eh, impjieg għal dak li għandu x'jaqsam mal-batteriji f'dan il-kuntest l-alleanza tal-batteriji ġiet imnedija biex toħloq katina ta' valur tal-batterije fl-Ewropa din n suq li jagħti opportunitajiet għal tkabbir ekonomiku l ħolqin tal-impjigi fl-istess ħin ti tippermetti li jkun hemm bil-mod gradwali u fl-2030 ħajkun hemm eh, dawn il-karozzi eh, li ħajkollhom l-emissjonijiet naqsa. dan jista' jagħti biżejjed ħin sabiex inkunu nistgħu nagħmlu l-aġġustamenti meħtieġa biex nbidlu il-ħiliet tan-nies u tal-ħaddiema. Għanna wkoll bżonn ta' infrastruttura ta' rikarika u speċjalment eh, sal-2030 irrid ikun hemm 4.5 miljun punt ta' rikarika li jkunu disponibbli madwar l-Ewropa. U fuq kull livell rridu naħdmu. Membri onorevoli, jena nixtieq nagħlaq billi nistidinkom sabiex tappoġġaw dan il-ftejim bilanċat e, u tajjeb meta nivvotaw għada u nixtieq nitlob lill membri ta' din il-Kamra l kummissjoni eh, ħarġet e, arrija fuq il-regolament li tagħti l-appoġġ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 li l-president tal-lobby tal-karozzi, Sur Tobias, insultana ġviri l-leġislaturi eh, Ewropej sejħinna dilettanti għaliex aħna xtaqna innaqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju mill-karozzi fl-Ewropa. Dilettanti għaliex aħna smajna li zazah li qegħdin jagħmlu l-protesti biex jiddefendu l-klima tagħna, eh, eh, dilettanti għax qed nippruvaw nagħmlu leġiżlazzjoni li tagħmel sens u li għandna bżonna biex innaqsu l-emissjonijiet, ħafna emissjonijiet jiriġu mill-emissjonijiet ta' trasport bit-toro aħna rridu innaqsu l-emissjonijiet mhux għada imma sal-2030 irridu tnaqqis ta' 37.5% u dawk li qegħdin jippruvaw jipposponu ġlida kontra it-tibdil fil-klima huma xettiċi xettiċi għal dak li huma klima. Iġri fuq li ma naħa trid tkun inti fl-istorja. Aħna qed nippruvaw nagħmlu dan kollu għaliex huwa tajjeb għall klima u anka għal ġejjieni u għall impjiegi Grazzi ħafna. Issa, issur gizek għal zewċ minuti fissem il-PPE. Grazzi ħafna, Sur President. Il-fornituri, l-impiegati tal-industrija tal-karozza, karozzi, et issir serja din ħaġa. Għada ħan votaw fuq restrizzjonijiet serji għal limiti tad diossitu tal-karbonju għal sivizu u l-vetturi tal-passiġġieri. tal passiġiri tal passiġġieri 20% u 37.5% sal-2030. Hemm min qed jaħseb li din iċ-ċifra hija eżaġerata, hemm oħrajn li jaħsbu li mhix biżejjed it-tibdil fil-klima hija kwistjoni serja ħafna iva dan huwa minnu. Imma biex niksbu dawn iċ-ċifri mhux tkun ħaġa faċli, anzi aħna morna li lin mill-proposta tal-Kummissjoni fin-negozjati tagħna u hemm bżonn niftakru wkoll x'inhuma l limiti minimi l-SND talbu għal tnaqqis ta' 50% ħodor rridu, anzi, 75% ħaġa ridikola din mhix ħaġa realistika kieku inkisru għexieren ta' eluf ta' impjiegi. X'inhu l-prezz ta' dan kollu? hemm enfasi minnaħa waħda tal-vetturi elettriċi kien sempliċiment neħi pressjoni mill-vetturi li huma bbażati fuq il korporanti li ġejjin mill-fuels għal pjanti tal-fuels. Li nippruvaw morru li lin huwa importanti 31% għal vetturi kummerċali hija aċċettabbli għalina aħna l-PPE Tlabna u koll li kunem ruol imtejjeb għal teknoloġiji innovativi, per eżempju, e, fuels innovativi pal idroġenu ħasra li għadna ma sibniex maġġoranza għal soluzzjonijiet teknoloġiċi tlifna opportunità għawek, imma jena ħankunet nġilet aktar sabiex il-teknoloġiji innovativi kollom ruol, rridu ntejbu din il leġizlazzjoni, rridu natu l-manifatturi, is sigurta fl-pjanar tagħhom għaliex huma diġà għandhom eh, ċertu vetturi li ħajku jiġu kummerċjalizzati fl-2025. Issa, is-Sur Vulcan. Sur President, grazzi ħafna. Jina ma marriċ najt ħafna l-lejla, għaliex aħna diġa kena diskussjonijiet twal Jiena naħseb li għal dan ir-regolament nkunu qegħdin niċċaqlu lejn mobilità aktar nadifa, mobilità li tista' tfisser li l-konsumaturi ħalsu inqas din hija ħaġa tajba. Ir-rivoluzzjoni tat trasport trid isseħħ u aħna bħala Ewropej nixtiequ nifissaw qafas għal dan ħaġa importanti di. Imma bħala demokrati soċjali Ovvjament aħna għandna responsabilta lejn il-ħaddiema. Għalhekk huwa tajjeb li dan ir-regolament kontra dak li qal is-sur fizika għandu jkun neutru għal dik li hija teknoloġija ħaġa tajba li nikkalkulaw il-fuel sintetiċi fl-industrija tal-karozzi kienet, kienet eskluża għaliex aħna nafu li bl-istrutturi li għanna disponibli rridu nużaw il-fuel aħjar fl-avjazzjoni, per eżempju, il-karozzi tal-passiġġieri, rridu nikkalkulaw dan kollu. Fiġejjien f'din il-kamra rridu nassiguraw li kunem tranzizjoni ġusta fiċ-ċentru tal-isforzi tagħna rridu nassiguraw li kunem aktar flus għat taħriġ u taħriġ addizzjonali. <coughs> Irridu niddiskutu kol il-ħinijiet tax-xogħol u rridu nqassmu x-xogħol b'mod aħjar. Dan huma kollha punt importanti għas-soċjetà. Ovvjament irridu nifmu il-protezzjoni tal-klima li jaffettwaw is-soċjetà kollha kemm hi. U din rajnija anka fid dimostrazzjonijiet li qegħdin isiru nar ta' nar ta' ġimgħa miż-żgħażagħ li jridu li l-pjaneta nħalluh lilhom. Għandek blue card taċċetta, blue card Mr. Rubik. Iva, Għandek eh, blue card, Mr. Rubik. Taċċetta? Le, le, ma naċċettaħiex. Naħseb li l-kollegi rridu jitalmu kif iġibu ruħom. Grazzi ħafna ħan nitlobkom kollegi naf li illum Rajna ħafna każijiet ta' nuqqas ta' bil bejn l-imsieħba tal-koalizjoni eh, fil-Ġermanja imma ejja ma nċabċbux għal dawn l-affarijiet. Nitlobkom li ġiburuħkom sew. Issa sur Demesmaker. Iva, minnar il-ħat, sur President, hemm xi ftit eh, tużani ta' zazah li qegħdin eh, jikkampjaw qudiem il-Parlament eh, fi Brussella li qegħdin jitolbu liġi tal-klima fil-Belġu. Eja naddu mill-simbolizmu issa naddu għall-azzjoni. Irridu nibdew nħadmu il-pjaniet li għanna dimna biex nilħu il-miri ta' għanna diġa għanna mira eh, fjamminga u f'din l-għallem ċiklu fil-leġislatura irnexxilna nilħu pakkett ambizzjuż ta' enerġija l-2030. Issa għandna ehm, il-go ahead għal miżuri speċifiċi sal-2030 li l-karozzi l-ġodda irridu jemettu 37.5% inqas eh, għal dawk li huma emissjonijiet u l-parti jaqbel 100% aħna għanna teknoloġiji innovattivi biex innaqsu id-diossidu tal-karbonju fis-sors u għanna bżonnom biex innaqsu l-emissjonijiet. Aħna napoġġaw it-talbiet għal eh, greening neutral dik li hija it-teknoloġija eh, għaliex din ħatejn l-innovazzjoni ħatejjeb il-kwalità tal-arja fl ibliet tagħna għaliex iċ-ċittadini tagħna għandhom dritt tal-arja nadifa. Isek l-Ewropa trid tikkompeti maċ-Ċina rridu nikkonraġġixxu lill-produtturi l-manif manifatturi sabiex jagħmlu innovazzjoni u joħolqu vetturi b'emissjonijiet zero jew inkella b'emissjonijiet baxxi. Hekk għandna nagħmlu u mhux ikonna software li jkun qed iqarra bl-standards. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Torvalds fisem l-Alde. Grazzi, Sur President, Kommissarju. Jiena nixtieq nibda billi ngħid kemm sbieħ indirizzati lil Mirjam Dalli. Għaliex palma forsi tafu kellna konverzazzjoni diffiċli mal-Kunsill. U li kiku Mirjem ma kienieċ soda u jibsa daqs skemmi, probabbilment ir-riżultati kienu ħajkunu differenti ħafna. Għalek għal darboħra, grazzi. Issa xi fatti dwar l-isfont. Aħna minna xi kalkoli. Fil-Finlandja karozza elettrika tista' tipproduċi emissjonijiet ta' 48 gramma għal kull kilometru. Għaliex, għaliex it-taħlita fil-grid tagħmel differenza. Fil-Ġermanja, il-karozzi elettriċi jistgħu jipproduċu emissjonijiet sa' madwar 131 gramma kull kilometru. U din kienet ir-raġuni fej kellna ġlida għaliex f'nofs il-lejl aħna stennejna li ħan irċivu eh, konnet nistennew li ċempluna minn Berlin għalhekk il-problema reali hija xtibta ta' taħlita għandna fil-grid. U jekk aħna ma nagħmlux sforz sabiex nbidlu t taħlita fil-grid fil-ġejjieni ħanifallu. Dan huwa fatt għaliex nista' ngħidilkom li l-karozza antika ta' seba' snin tiegħi ta' diesel li hija ta' li tuża il-biofuel ta' tieni ġenerazzjoni tipproduċi inqas emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju kull kilometru minn karozza elettrika fil-Ġermanja. Għalhekk ħbieb Ġermaniżi naħseb li tridu tagħmlu ċertu sforzi u e, tieħdu l-arfin e, teknoloġiku tagħkom biex tagħmlu xi ħaġa biex verament tbidlu il-grid għax jekk ma tagħmlux dan ħadd tilfu fuq livell Ewropew. Grazzi. Dziękuję panu bardzo, pan Eichhout. Grazzi ħafna. Issa sur Eichhout mill-naħa ħodor Anzi, għandek blue card. Taċċetta blue card? Iva. Iva, sur Tolvad, jina nishtiq nistaqsik Inti smajt li l-ITS għanda il-prezz tal-karbonju għal aktar minn 20 euro u li l-emissjonijiet tal-karbonju edin jonqsu. Is-Sur Tolvards ma semax li l-Ġermanja diġa et tnaqqas l-użu tal-faham f'dawn is-sentej tlieta, aħna dinja triq diffiċli ħafna u nixtiequ li intom tappoġġawna mhux tinjorawna. Żewġ mistoqsijiet, Sur Torvalds. Grazzi ħafna. Jina kuntent ħafna wieġeb din il-mistoqsija għaliex aħna lkoll rajna r rapport tal-Kummissjoni fuq il-faham. Id-data iffissata hija l-2026 biex ma nibqgħux nużaw il-faham imma biex nisbu xi ħaġa aħna nixtiequ li nkunu naqriżiet ambizzjużi li naġlu naqriżiet għalhekk iva grazzi ħafna aħna komplu b'enerġija reali biex l-affarijiet jinbidlu. Grazzi ħafna sur Eichhout issa għal minuta u nofs. Grazzi ħafna l-ewwel net jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter Miriam Dalli għal ħidma eċċellenti tagħha biex tikseb din il-fdan ftejim. Kienet ġlieda kbira fil-Parlament bħalma tistgħu tisimgħu anka fil-lum għaliex hemm min għadu mhux kuntent imma anka fil-Kunsill kien hemm firda bejn il-pajjiżi progressivi u pajjiżi li ma xtaqqu xejn li ma jridux jibidlu l-politika inkluż il-Ġermanja l-industrija, l-Ministeri tal-Industrija u tat-Trasport ma xtaqux dan it-tibdil għalhekk fl-aħħar qegħdin u dan il-politiki. U xtaqt nsemmi li l-Kummissjoni Iva inti prezentajt il-proposta ma mwajf mux dejjem il-Kunsill u l-Parlament irnexxilhom jagħmlu iżjed ambizjuż għalhekk nittama li dan din għal lezzjoni għall-Kummissjoni, ġifieri jekk intom qegħdin tipproponu proposta Qabel il-Kummissjoni kienet tkun fin-nofs issa ħafna drabi intom irnexxilkom komitejbu miż-żewġ naħat għalhekk jiena naħseb li għall-Kummissjoni fil-ġejjin jistgħu jtejbu l-affarijiet fil-proposti tal-qudiem. Issa dwar il-miri li għandna qudiemna Jiena naħseb li dawn verament għandna bżonnhom sabiex ikonna innovazzjoni fis-settur tal-karozzi anka feħdan l-Ewropa u naħseb li dak qed taraw huwa l-impatt tar-regolament li anka l-industrija tal-karozzi Ġermaniżi issa qed titkellem fuq il-fatt li jixtiequ eh, jagħmlu mod sħiħ eh, trasport elettriku trasport tagħhom. Jiġri jekk qed taraw Anka il-settur ta' trasport fil-Germania tjamel dan u dan juri li eh, li namlu regolamentazzjoni hija xi ħaġa importanti waħna dak li għamilna. Grazzi ħafna. Issa, l-onorevoli Koneċna għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarju, Sinjuri. Jina xtaqt inħares li riżultati tan negozjati fuq dan id-dokument nista' ngħid li sodisfatta bir-riżultat għaliex dan kienu dan kien proċess vera minn diffiċli għan negozjati u jina kuntent li nexxinna niksbu il-progress grazzi li sinjura Dalli imma rridu nagħmlu talbit fuq teknoloġija ġdida u hemmhekk waqafna dan kien biss il-bidu issa rridu naslu aktar li lin irridu nappoġġaw il-vetturi notfa ġodda Uridu nibdew il-suq għal dan, il pjanijiet tagħna mhumiex ambizzjużi eh, biżejjed, mhux qed isir biżejjed għalhekk jiena nixtieq nistaqsi. Il-manifatturi lil min ħajjatu il-kont, lil min ħajbijaw il-karozzi. Għax jekk la il-vettur, l-individwu laqas is-settur privat ma jifilħu jħallsu għal dawn il-vetturi ma ħanaslu mkien il-pis tħalla kompletament fuq il-manifatturi. L-infrastruttura għada verament diofija għal vetturi ħodor. Irridu eh, nixprunaw il-bidu ta' dan is-suq ma ħadd ma jrid jibda dan is-suq għaliex m'hemm l-ebda infrastruttura u ħadd ma jrid jibni dik l-infrastruttura. Għalhekk mingħajr dan maħna ħanaslu imkien, maħnix ħanaslu għal msuq ta' karozzi elettriċi. Tirrobjawx miegħi kollegi, il-pass il qoddim it-tajjeb u għal ewwel pass imma għadna kim ftaħna il-kaxxa ta' Pandora tfadal ħafna xi jsir dak kellu jkun pakkett imma ma minna xejn aktar u jekk tridu salvaw xi ħaġa ma nkunx għamilna bizzejiet. Grazzi. Għaxċi demokrazi bezpośredni, pani Evi. Grazzi ħafna sal, Sinjura Evi, grazzi ħafna President 2017 minħabba l-konsum tal-żejt fil-trasport fuq it-toro l-emissjonijiet tal-gassijiet fl-Ewropa żdiedu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra bħala emissjonijiet medji tal-diossidu tal-karbonju tal-karozzi ġodda nafu li l-beħ tal-karozzi bid li jonsu. u dawk li jużaw l-elettrika kuwet jiżdiedu iżda u li memx il-tifrix tal-beħ ta' karozzi tal-elettriku, il-dekarbonizzazzjoni tal settur tal-karozzi l-lum, isma' isjet minn qabel kien u meħtieġ eh, għanna nistimulaw l-użu tal-karozzi tal-emissjoni zero jew baxi jena ehm, gburija li jena ħdim tal movement tal-5 Stelle u anki kontra l-attakki ta' dawk li u li jkollha futuri tal-użu fossili anki kontra l-ċittadini tagħna u tal-ambjent tagħna għal-ġid tagħhom għandna ninvestu fil-rinnovabbli u l-idroġenu ehm, li huwa ħames darbiet aħjar mill-żejt u eh, toħloq il-200,000 postijiet ta' xogħol ġdid minn issa sa 2030 transazzjoni tkun ġusta u bekk ħadd ma jibqa' lura nirringrazzja minn qalbi l-xogħol li sar mir-relatriċi Dalli. Grazzi ħafna. Issa Sur Lancini għal INF. Grazzi President il-miri tat-tnaqqis tal emissjoni tal-gassijiet tal-karbonju tad dios tal-karbonju mhumiex realistiċi ma jeħtux in konsiderazzjoni realtà soċjo-ekonomiku u teknoloġika u taffetwa il-linja kollha tas-settur tal-karozzi u se kollha effett fuq il-ħaddiema fl-Ewropa min-naħa teknoloġiku dina ma memx il-kompetitività fis-settur hawnhekk Anzi, l-Europa tispiċċa dipendenti mill-materja prima, il-batteriji li jiġu mill-biċċa kbira minn pajjiż wieħed miċ-Ċina u anki ħar il-baċa kbira tal-batteriji jiġu prodotti fl-Asja u m'għandniex l-infrastruttura tal-recharging u l-enerġija elettrika fl-Europa tiġi mill-ignite u mill-karbonju u l enerġija elettrika fl europa tiġi mill ignite u mill karbonju l Dana jista jiftaħ għal-revizjoni tal-miri bejn l-2023 mux bizzejiet il-setturi bħal dak tal-karozzi għanna bżon tal-pjanijiet fit-tul għatti leġlativi bħal dan u mumiġ razzjonali u huma irresponsabli fil-fat. Grazzi ħafna. Il-kellimni mis huwa Sur Lize għal-design sekonda. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna kollegi il-protezzjoni tal-klima u anki tax-xogħol għandhom imorru flimkien u għalhekk huwa importanti ħafna f'din il-leġislazzjoni illi nħarsu lejn l-impatti involuti fuq ix-xogħol. U jiena grat ħafna lill-Kummissjoni li wettqu evalwazzjoni tal-impatt oħra biex jevalwaw l-impatt tal-proposti fuq il-mejda. Ir-riżultati kienu ċari 75% fil-proposti fil u ma il-suġġeriment oriġinali ta' Sinjura Dahli kienet 50% kienet fisser illi kien konna nitilfu xogħol fl-Ewropa iżda fl-analiżi tal-Kummissjoni u jiena ma għajt maħat li seta jikontradixxi s-sejbiet tal-Kummissjoni ma naħsibx li hemm xi sejbiet oħra li ntweraw l-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u rrid li mhuwiex korrett li tajt li iżjed minn 30% u diżastru għal kontrarju l-Kummissjoni tajt li jekk pereżempju naslu għal 40% u anki marġini tal żball, anki inqas minn se jkun hemm effett pożittiv fuq ix-xogħol fl-Ewropa. U għalhekk ma kienx um, loġika li ma tużax dan il, din il-wisa meġni tal- tal-manovra, speċjalment meta żgħażagħ qed jistennu iżjed mill-Unjoni Ewropea fil-gwad tal tibdi fil-klima. Naħseb li dan huwa kompromess ehm, tajjeb u nittama li għada nivotaw maġġoranza kbira biħġarna għal dan. U nixtieq ringrazzja l-relatriċi ovvjament il- Eh, Sur-Kanjete eh, eh, u oħrajn il-kooperazzjoni. Dan huwa riżultat eċċellenti, grazzi ħafna. Sur Zoffoli sal design sekonda. Grazzi President. L-Europa hija moviment. L-Europa qed tiċċaqlaq lejn mudell ġdid tal-żvilupp ekonomija baxxa u emissjoni zero tal-karbonju alleanza virtuosa bejn it-tkabbir u l-ambjent, il-produzzjoni u l-industrija b'inqas ħala tal- eh, inqas ħala fl-Ewropa fl-2040 qed nistennew żieda tal-40% tal-ċirkolazzjoni u anki tal-60% tal-merċi t trasport jikontribuxxi għal 25% għallum għal emissjonijiet u iżjed minn 70 huwa reprezentat mill-trasport fuq it-toroq illum dan is-settur jirreprezenta 50% ta' GDP f'Ewropa. Ġiet li nonfu fil-mediċini minħabba t-nġis imbagħad fil bditt tagħna u biex nagħmlu tajjeb għad-danni minħabba t-tibdil klimatiku. Irridu nbidlu ir regolament għandu għanijiet ambizjużi u vinkolanti fuq l-emissjonijiet fuq l-ifrankar tal- bizzejet ta' testijiet fil-laboratorji li ma jirriflettux l-emissjonijiet reali u issa għandna fl flimkien biex nikoraġġixxu l-investimenti pubbliċi u privati meħtieġa għal biex inbidlu dan is-settura tal-karozzi fl-Ewropa għal 94% li għadu jaħdem 94% miż-żejt. Għed nakkompanjaw il-ħaddiema fil-kwalifiki u l-aġġornament ta' kompetenzi tagħhom għandna bidlu u dan regolament jirrappreżenta pass fid-direzzjoni tajba għal stil differenti tal-ħajja li jirrispetta iżjed il-nies u il-, il, il u l-ambjent. Grazzi ħafna jekk ġobkom żommu mal-ħin li għandkom biex titkellmu issa l-kelim li miss l-Onrevli Lundgren. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. Kwissjonijiet ambjentali hija ħaġa li rridu nifaċawhom u għandna bżonn bżonnhom il-miri iżda għandna jkunu għandhom ikunu realistiċi, realistiċi bħala prekondizzjoni biex il-produtturi jkunu jista' joħorġu bit-teknoloġija meħtieġa mhumiex hemmhekk biss biex insidu l-rekwiżiti u ma nilħqux il-mira u mbagħad ikonna falliment għax ma nilħqux il-miri u bekk għandna niżguraw li l-ħtiġijiet huma fattibbli teknikament nafu li l-vetturi li jaħdmu bil-elettriku jaħdmu tajjeb jiena għandi vettura bħal din u jiena kuntenta iżda jiena ngħix f'żona rurali. U ma nafx eh, kemm hija alternattiva fil-ġejjeni fil żoni rurali tajba iżda fil blit il-kbar m'hemmx il-punti biex tiċċaġġhom dawn il-vetturi u bekk ma naħsibx li dawna se jsiru alternattiva għal kull min jgħix fil blit il-kbar jiena kontent ħafna bil-karozza elettrika tiegħi, jiena eh, fdar nista' niċċarġa malajr, iżda ma naħsibx li hija alternattiva għal kulħadd għandna bżonn ta' alternattivi oħra. Grazzi ħafna L-Onorevoli Limes, għande karta l-blu. Iva, grazzi. Mela l-mistoqsija tiegħi titratta l-immobilità. Il-batterija fiha xi 700 eh, kg waqt li d-diesel 60 kg għanna problema għonek bid-diesel tista tagħmel 700 kg waqt li mobilità tista tagħmel 350 km u bekka eh, għandek problema kbira tal-efficienza x'inhi risposta tiegħek hawnhekk. Għandek raġun anki għal dan għax għandek Il-karozza elettrika taħdem sa ċertu punti sa mhux għall eżiġenzi kollha. Ma kienx hemm traduzzjoni mill-Ingliż. Sekonda minuta jkieġbok. Iva tajjeb. Il-karozza elettriċi il-karozza elettrika mhix ħaġa li nista' kull għan it-tatem tajjeb għalija, nista' nivvjaġġa xi 70 km kuljum u dana din distanza taħtem tajjeb bil-karozza li għandi li taħtem id-dawl. Xi kultant nistgħu nagħmlu biss 100 km bil meta jkollok il-ċarġat bisħieħ. U għalhekk għandna bżonn tal-alternattivi, alternattivi bil-fuels rinnovabbli u li ma jniġżux għax il-karozzi li jużaw l-elettriku mhux se jsolvu l-problemi kollha. Issa jgħinu, grazzi ħafna, issa issu l-affrondi għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Naħseb ikun loġiku li naqblu illi illi neġaw nitaqma xulxin iżjed il-qoddim fil-ħajja u neġa' nħarsu lura fuq din il-ġrida li kellna fuq dan il-punt eh, li kellna llum għax il-fatt jibqa' li l transizzjonijiet soċjali tant qed jaġlu li aħna pal legislaturi qed eh, maħniex veloċi biżżejjed. Qed eh, narmu l-karti bid-diesel u qed jadduna il-karozzi tal-ġejjeni fuq il-torq il-gbar BMW il-birra ħabru il-karozzi li għamlu 600 km u Volkswagen f'Novembru qalu li se jintroduċu il- erba er-, se jinvestu ħafna fil-miljoni fil-immobilta fil-ġejjeni. il su qed jaddinna f'kull naħa. Jiena se nivota favur, iżda naħseb li dan se jkun skadut fi żmien sentejn. Imna la su qed jaġġel iżjed minna bħala leġislaturi. Grazzi ħafna minni xet nara Sur Dalunde li suppost jitkellem issa se nagħti l kelma lis sinjura Boylan. Għandek il-kelma għal-minuta. Is-soċjetà ċivili um, kienu kontenti maħna għax aħna dotajna l-rapport ambizjuż eh, fattubri li għadda fejn ħadna pożizzjoni soda u eh, fejn aħna eh, nimxu l-qudiem fil-grad ta' tibdi fil-klima, iżda disappunt fil-ftejm ħarif bejn il-Konsilju Parlament u il-Konsilju il-Ministri ta' unjoni Ewropea qed jiddajfu u ma kontenti li jiddajfu leġislazzjoni koraġġuża biex jiġġieldu il- il-sors u l-inni tal-tniġis fl-Unjoni Ewropea, il diossidu ta' karbonju għet jizditu, l-emissionijiet għet jizditu, l efficienza ta' karozzi qed tmur iżed bil-mod. Għandna nsibu għanna n-nifu fil-kompromessi politiċi u għet u l-obbligitat l impegni ta' Pariġi u għamux bis il- huwa l-impenn anki tal-Kunsill u ma jistax injoraw il dmir tagħhom hawnhekk. Grazzi ħafna. Issa l-kelma lil l-Onorevoli Mojten. Għandek minuta. President, illum qed nitkellmu dwar l-iskizofrenja. Dan huwa riżultat tal- dak li dan il-parlament qed jissejjaħ fir-rigward tal-ħtiġijiet tal biex innaqsu l-emissjonijiet enormi li għanna il-mod kif nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea. Isna għanna ekonomija ċentralizzata jew tassu pjanata biex noħon u il-produzzjoni tal-karozzi qed titkellmu dwar emissjoni zero jew baxxi dan mhuwiex fattibbli, impossibbli meta titkellem dwar emissjoni zero vera m'intix qed tifhem x'qed jiġri Hawnhekk qed nitkellmu dwar il fatt li l-industrija kbira tal-karozzi eh, fil ġermanja se jintlaqtu sew hawnhekk u aħna rridu li garanziji tal-banek jingħataw anki inħalsu l-konti tal-politika ta' iżda Dan mhux biżejt tridu tiqfu, sinjuri. Dan mhuwiex għalija, iżda sfortunatament Il-gvern ġermaniż mhuwiex eh, kontent b'din il-pożizzjoni skizofrenika. Grazzi ħafna minni qed nara s-Sinjura Grostet hawnhekk. U bekk l-Onorevol Gutland. Grazzi President l-Svezja hija waħda minn dak il-pajjiżi fid-dinja fejn fejn l-ekonomiji tagħna hija dipendenti fuq l-industrija tal-karozzi. Aħna xtaqna naraw il-kondizzjonijiet tajbin għall-industrija dinamika u sostenibbli tal-karozzi. U għalhekk aħna bħala demokrati soċjali mill-Isvezja hawnhekk fil- u anke fil-gvern tagħna f'pajjiżna ipprovajna eh, nafsu fuq il- u naħdmu fuq dawn il-miri tal- u l-ambizjonijiet ambjentali għax irridu naraw tnaqqis fil-emissjonijiet u rridu naraw anki għasem eh, tnaqqis fil-emissjonijiet kif milli qed naraw dan it-test il fat li għandna l-tnaqqis fuq il-mejda grazzi għall snd u l-relatriċi tagħna Sinjura Dalli għal xogħol li bess li għamlet għanna regoli ġodda li se jkunu tal-benefiċċju tal-ambjent u għas-saħħa tagħna aħna l-SND se naħdmu favur dan ir-rapport għada biex ikonna standards għoljin għall emissjonijiet għall ambjent għall saħħa pubblika u anke għall industrija tal-karozzi li se tkun f'pożizzjoni tajba soda għal ġejjeni hekk qed nagħmlu għalina u għal ġejjeni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa se nagħti l-kelma lil l-Onorevli Kumel għal-minuta. Grazie ħafna, President. Din il-proposta mhix biss ħafna l-bot mir-realtà, U laqas tibda minn dik il-bazi li mistoqsija hija hawnhekk x'ideoloġija qed tinfittxu hawnhekk u qed nikkonċentraw fuq eh, mobilità tal-passiġġieri hawnhekk, il-kull tip ta' argument tressa hawnhekk, kummissarju inti qed li inti trid inti għandek il- inti trid ikollok il-karozza mingħajr emissjonijiet. Iżda laqse jeżisti, teżisti xi karozza bla emissjonijiet u anke għal-ġejjeni meta nitkellmu dwar il-karozzi li jużaw l-elettriku dan ma jagħmilx sens ma jeżistix. Il-dawl l-elettriku li jintuża mill-karozzi li jaħdmu bil-elettriku eh, fil-Ġermanja ġenerat mill-impjanti tal ċentrali tal-li jużaw il-fossil fuels u il-xjenza turi li dawn il-karozzi meta il-karozza li tuża l-elettriku diġà ġenerat l-istess emissjonijiet bħal karozza eh, eh, konvenzjonali meta tasal fuq it-triq eżatt meta toħroġ mill-fabrika. Ma tistax tinjora din, nibqgħu nikkonċentraw fuq il-karozzi personali. Xiġri fil-dak li nizzu fil-realtà, pereżempju il-shipping, il-ġar bil-baħar. Eh, nafu illi inti kellek biss minuta su kolma jgħid il-President. L-Onorevoli Ajozo, Ajozo, Ajuso. Grazie ħafna sur President, sur Kummissarju. Dan ir-regolament qed joffrinna għafas legali lill istati membri kollha sabiex nkunu nistgħu nwettqu l-anijiet tal ftejm ta' Pariġi fis-snin li ġejjin. Bitwaqif ta' dawn l-anijiet, l-Unjoni Ewropea ħad tkun qed tagħti lis-settur orjentament ċar sabiex fil-ġejjieni jkunu jistgħu jipprogrammaw l-investimenti tagħhom skont it-teknoloġija, il settur tat-turiżmu huwa verament importanti ħafna f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment ftiegħi, l-istati membri ħajkollhom jesperimentaw, ħajgħaddu minn trasformazzjoni kbira eh, u rrid ikun hemm tranzizzjoni sostenibbli permezz ta' din il-leġislazzjoni irridu nilħu l-anijiet ambjentali ma fl-istess ħin irridu inżommu jew inżidu l-livell eh, ekonomiku u ta' impjieg. Irridu noqdu għassa b'mod partikolari bir-reġuni l-aktar vulnerabbli. U rridu nżommu f'moħħna li tranzizzjoni ta' fetwa mhux biss l-industrija tal-karozzi imma anka l-industrija tal-fabrikazzjoni kollha tal-elementi tal tal-komponenti. Għalhekk il-Kummissjoni Ewropea trid ikollha politika Ewropea industrijali vera, banaliżi u miżuri speċifiċi għas setturi industrijali l-aktar importanti tal-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni importanti ħafna snin li ġejjin. Nixtieq nagħlaq sur Kummissarju billi ngħidlek proset tal-ħidma kollha waqt din il-leġislatura li għamilt mhux biss dan is-settur imma wkoll il-fatt li għandna ir-roadmap tal-Unjoni Ewropea li hija lesta qudiem l-elezzjonijiet Ewropej, inkluż għandna qudiemna wkoll l-istrateġija ta' tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2050. Grazzi ħafna u proset. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Rubek għal design sekonda. Grazzi ħafna, President. 44 biljun euro investiti mill-Volkswagen dak li semmawnek u dana juri biċ-ċar illi l-karozzi se jsiru iżjed għalin u se jkun hemm kwistjoni soċjali hawnhekk involuta. Se jkun hemm inqas konġestjonijiet fil- fil-ħnuq it-toroq fil-bliet għax in-nies ma jkunux jistgħu jaffordjaw karozzi u mbagħad it-tieni problema hija illi kulħadd jaf illi l-kwistjonijiet involuti fil-manifattura, l-użu u l-riċiklaġġ huma tliet problemi u nistgħu narawha din id-diesel pereżempju għandek mittelf kilometri għandek 72 eh, gramma tal-diossidu ta' karbonju l-elettriku fih iżjed emissjonijiet u l-petrol għandu eh, l-ola design eh, Eh, mg għal kilometru għanna nħarsu għal lejn kull għazla u nikonċentraw fuq eh, il-fuel ehm, sintetiku pal per eżempju l-idroġenu u eh, għanna nevitaw l-nukleari għax dan jgħamil ħasara l-ambjent issa l xandu l-mose għal design sekonda. Grazie ħafna. Dik irridu nħarsu l-ambjent għamnek fl-Unjoni Ewropea u rridu nilħu il-miri tagħna taħt il-ftejm ta' Pariġi tal-2015 irridu ekonomija eh, b'emissjoni baxxa mela s-settur ta' xasport tagħna għandu jikkontribwixxi biex nilħu dan il-miri u bekk dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. Għax hawnhekk qed nitolbu illi l-karozzi tagħna jsiru eh, iżjed favur l-ambjent u eh, jipproduċu inqas dioxide karbonju għalhekk jiena nisab grata ħafna lil Mirjam Dalli talli resqed dan it-test hawn u waslet wasal dan it-test hawnhekk f'dan il-parlament kien diffiċli ħafna iżda u ftit ta' diżappunt li maħniex iżjed ambizjużi aħna xtaqna naraw eh, tnaqqis ta' 45% fl-emissjonijiet tal-ġess tal-karbonju se jkollna 37.5%. Mhuwiex tajjeb bisejjed dan għandna għawnek hawnhekk quddiem il-parlament li jent insistu illi nkunu eh, naħdmu jizjed favur l-ambjent, kena l-opportunità permessa din leġlazzjoni ma laħaqniex il-miri, issa it-tort mhuwiex tal dan il-Parlament u għal-Konsil. U kulħadd irid jinduna li t-settur tat-trasport irid jikontribwixxi fil ħuq tal-miri tagħna nkella maħniex se nilħqhom iżda jiena se nappoġġa din leġlazzjoni għax huwa pass fid-direzzjoni tajba u għandna niżguraw illi ikonna nikontrollaw il kunsill hawnhekk għax irridu niżguraw il kunsill jiżgura illi l-industrija tal-karozza eh, tal-karozzi ikollu eh, jiżviluppa f'din direzzjoni. Issa l-Onorevoli Gambus. Grazzi ħafna, President Komissarju. l onet nishtir najt prosit l-relatriċi Signora Dalli għal xol enormi. Grazzi ħafna għal dawn l-avanzi li għamilna bil-garanziji li kien hemm biex nassiguraw tranzizjoni ġusta sabiex negarantixxu neutralità teknoloġika li trid tinżam tinżamm minn ħata leġislatur. Iftajem ħan votaw fuq u għada Eh, hija miżura addizzjonali maquda ma' dawk il-lexir li għamilna kontra it-tibdil fil-klima li mxejna ħafna l-qoddim tul il-Kommissjoni Juncker li ġiet mafusa l-qoddim xprunata mill-Kummissarju Anja Skanjeta wkoll. Iċ-ċittadinanza Ewropea tfakkarna kull nar ta' ġimma li ma nistawx niposponu din hija ġlieda li ma nistawx nitilfuha. Grazzi ħafna, Sur President u Sur Kummissarju. Dziękuję panu. Teraz. Grazie Hafna. L-Onorevoli Sorinja għal-minuta. transizjoni, din tfisser eh, transizjoni enerġetika fil tal-karozzi u karozzi ġodda. Hawnhekk għandna karozzi bit teknoloġija ġdida biex eh, biex ikonna l-vetturi l-SFSF Irridu eh, naħdmu fi kondizjoni reali biex nevitaw il-prassi fraudolenti bħal maġġara illi nstabu mill-Komissjoni Parlamentari tal-Istarriċ fuq il-karozzi li jina formajt parti minnu. Grazzi l-relatriċi dalli għaw it-tim taħħa kienet preparata ħafna għal-qafas legali biex ikun hemm il-tranzizzjoni lejn dan l-innovazzjoni u fl-industrija Ewropea kif ukoll il-ħarsin tal-drittijiet tal-ħaddiema dan il-proposta tajba għall-innovazzjoni għandna noqogħdu attenti biex nikkontrollaw il-dħul fis-seħħ u rridu najnu il-ħaddiema fl-iżvilupp tal- eh,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 jiġu kaġunati minn nies u 9.1% tal-emissjonijiet huma kaġunati mill-Unjoni Ewropea, 30% mit-trasport u 72% ta' 30% huma minħabba traffiku fuq it-toroq u 50% ta' dak huma kaġunati mill-karozzi li huma mirati minn din il-leġislazzjoni. U għalhekk il- il-tfadil tal-uwa perċentwali u għawnek għanna għanna l-karozzi elettriku li huma għaljin ħafna u għet namlu sal industrija il-tfadil il-frankar għawnek huwa sproporzjonat specialment meta taraw jekk il-kel tal-emissjoni għet bis għentin jgħidu l-emissjonijiet u meta t-konsidraw li l- qed nikkonsidraw li l-karozzi tal li jużaw l-elettriku huma ħodor għal kemm jużaw l-lignite um, kieku l-emendi li ġew irruftati um, hawnhekk kienu ikunu aħjar għall ċittadini u l-ambjent tagħna. Muchas gracias, señor presidente. Grazie ħafna, President. Kull rapport ġdid li qegħdin naraw ikun il-bot mir-realtà. Hemm il-bżonn nindirizzaw b'determinazzjoni l-ikbar sfida illi naffaċċaw bħala bnedmin ġifir il-bidla tal-klima. Għanna dekarbonizzazzjoni tas settur tat trasport illi huwa obbligu għalina li mhix għażla biex nidu azzjoni. Ir-regolament li se nadottaw huwa importanti biex niksbu dawn l-għanijiet ta' dekarbonizzazzjoni. M'hemmx dubju. U allura quddiemna għandna sfidi ewlenin